fissem il-poplu tagħna, ċittadini tagħna u mhux il-kumpaniji u din hija l-qalba tad deċiżjonijiet tagħna. Grazzi. Id-dibattitu issa jinsab magħluq. u il-punt li jmiss fl-aġenda tagħna huwa r-rapport Missur Mark Tarabella dwar l-ugwaljanza bejn nisaw l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2009 U issa allura ndur l-ewwel ħaġa rapporter tagħna is-Sur Tarabella għandek il-kelma għall-erba' minuti li ġejjin. Signora President, kollegi, l-ewwel qed nifra nifraħ il-Kummissjoni Ewropea tal-rapport eċċellenti dwar l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel. U dan huwa rapport li joħroġ kull sena Eh, dan ir-rapporti huwa l-ewwel wieħed għax qiegħed fil-kumitat issa dwar id-drittijiet tan-nisa. U eh, meta wieħed iqis il-kriżi finanzjarja li kellna dimna dan huwa importanti ħafna l-impatt ta' din il-kriżi fuq in-nisa fil-bidu tal-kriżi kien hemm ħafna nis irġieli li tilfu xogħolhom illi jagħmel sens għax kienet eh, Pero reċentement il-qat fil-rigward ta' nisa zdiet u kol ħafna nisa jaħdmu fuq eh, level part-time u jina nishti l-istati membri ikollom eh, data preċiża biex il-Komissjoni tkun se tagħmel studju tal-impatt u eh, nkunu nistaw namlu il-miżuri biex intaffu Eh, dan l-impatt fuq in-nisa. Imbagħad eh, għandna l-vjolenza kontra n nisa bejn 20 u 25 fil-mija tal-nisa fl-Ewropa isofru minn din it-tip ta' vjolenza kif ukoll anka abbuż sesswali. U l-irġiel ukoll irdu jkunu involuti fil-ġlieda kontra din it-tip ta' vjolenza l-Kommissjoni deċidiet illi din għandha tkun waħda mill-kustjonijiet ċentrali għandna nagħmlu wkoll mezzi kif nipproteġu lil vittmi għanna u kol bżon ta' sena, sena dedikata biex titwaqqaf din il-violenza kontra n-nisa biex inqajmu l-kuxjenza fost iċ-ċittadini dwar l-impjeg. Um, 59% ta' nisa jaħdmu l-istrateġija ta' Lisbona semmi 60% e, u għadbaqanna hemm xi pajjiż għadbaqalhom biex jilħu dan l-ammont hemm ukoll però e, differenzi bejn il-pagi u bejn it-tip ta' impieg bejn il-nisa u l-irġiel l kien biex isir leġiżlazzjoni ħalli jkun hemm aktar bilanċ speċjalment fir-rigward ta' kumpaniji privati approvati. Fil-xogħol li kelli qabel bħala Ministru tal-Informazzjoni jiena tqajt ma' mara illi ma baqgħetx xufiera ta' karozza tal-linja minħabba E, illi kienet tiġi trattata ħażin, pero e, ma tagħmilx sens li ma jkunniex nisa sewwieqa jew irġiel jaħslu l-platti għalhekk e, jiena nixtieq li l-Kummissjoni tqajjem aktar kuxjenza dwar din il-ħaġa. In-nisa wkoll għandhom dritt li jkollhom is-seta fuq il-riproduzzjoni u fuq il-, -riproduzzjoni, u fuq il u għandu jkun hemm leġislazzjoni u e, in-nisa għandhom ikollhom kontroll fuq id-drittijiet tagħhom sesswali u riproduttivi il-nsemmi wkoll il-paternity rights di niseħ il-Kommissjoni biex tassikura li kunem anka il-lif għal missirijiet eh, eh, fir rigward ta' meta jkun hemm twelid ġdid ġo familja. Meta sar ir-rapport fil-kumitat eh, tan-nisa kien hemm ħafna tifhir eh, dwar dan u l-rapport ġie adottat maġġoranza kbira. Għalhekk kien nsejħilkom biex tivvutaw favur tiegħu meta nivvutaw eh, nhar l-erba' fuq dan ir-rapport naf illi saħa jkun hawn id-dibattitu mela ngħaddi il-mikrofon il-sur Spidla tgħid il-President. Signora President, membri, onorevoli membri. Il-Komissjoni tilqa il-rapport uh, u l-rezoluzzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u rġil fl-2009 nix nirringrazzja Sur Tarabella tal-li uh, wera l-opinjoni tal-Parlament dwar l-approċ li qed tieħu l-Kummissjoni biex itteb il-kwalità bejn tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġil din l-ugwaljanza hija ta' valur fundamentali għall-Unjoni Ewropea u kundizzjoni essenzjali biex jintleħqu l-għanijiet tagħna fir-rigward tal-impjieg u l-kożjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea fuq dik il-bażi l-Unjoni Ewropea għandha politika li titkellem dwar l-ugwaljanza bejn sessi u fil-waqt li kien hemm progress xorta tbaqa' ħafna sfidi li rridu nifaċċaw u l-Komissjoni taqbel ma' rapporter illi huwa essenzjali illi nkomplu bl-isforzi tagħna fil-terminu tiegħi fil-mandat tiegħi l-igwaljanza u drittijiet tal-nisa kienu importanti ħafna lija f'dawn l-aħħar mit sena. f'dan l-aħħar snin kellna anka roadmap dwar l-ugwaljanza u kellna anka inizjattivi li ttieħdu mill-Kummissjoni. Jiena nix insemmi minnhom daw bħala eżempju l-Kummissjoni proponiet azzjonijiet speċifiċi biex tinala l-qabża li kien hemm bejn il-pagi li hija ta' 17 fil-mija din mhijiex aċċettabbli. Fil-2010 il-Kummissjoni se toħroġ rapport dwar il-leġislazzjoni f'dan il-qasam u ħata tirrappreżenta anka modi ta' kif wieħed jista' jimxi l-qudiem biex jagħlaq din id-differenza. Il-Kummissjoni qed tieħu suġġerimenti li hemm imniżla fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament U il-Komissjoni u kol għanda kampanja ta' għamlet kampanja ta' informazzjoni biex tqajjem il-kuxjenza din saret fl-2009 u kienet tirigwarda il-negozji, il-biznesses u din kienet ta' suċċess u għalek għan estenduwa għal-2010. Fil-mandati għajina u kol provajt nara li nisa jkunu rappresentati tajjeb fil-ħajja ekonomika u politika waqaft Network Ewropej fil-2008 eh, biex eh, dan, dan dwar nisa li jihdu deċiżjonijiet fin negozju kien hemm xi progress. Il-Parlament palissa għandu numru kbir, 35% ta' membri nisa, pero rridu nagħmlu aktar sforzi anke fuq livelli nazzjonali għax eh, il-medja emmek edin rappresentati 24 eh, fil-parlament u fin-negozji 11% biss eh, nisa fuq il-boards tal-kumpaniji fuq il-board il, il management boards. E, Emmu ukoll l-Istitut Ewropew għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u għalkemm fil-bidu konna mixjin bil-mod dan l-istitut issa e, beda xogħlu fi Bruxelles u e, għandu anka uffiċċju Vilnius il-kriżi ekonomika kellha affett serju fuq is-suq tax-xogħol u um, ir-riżultat anka friskju għan nisa minħabba li kienet iktar diffiċalihom illi jsibu xogħol jew xogħol tajjeb għalhekk sinjuri. Eh, fil-żmien tal-ħatra tiegħi jiena provajt eh, nindirizza dan il-bilanċ, anke l-bilanċ bej il-ħajja personali u x-xogħol u fl-istqarrija tal-Parlament kien eh, qegħdin tgħidu li huwa importanti wkoll ir-rwol tal-missirijiet u jiena lek tlabt il-istaff tiegħi biex jagħmlu cost benefits, eh, analisi ta' cost benefit f'dan il-qasam il il-Parlament il-rapport tal-Parlament isemmi wkoll l-importanza tal-ġlida eh, kontra l-vjolenza kontra n-nisa. U il-Komissjoni ħa taħdem f'dan ir-rigward. Ħa taħdem b'enerġija u b'determinazzjoni qabel ma nagħla eh, nixtieq eh, ngħid li Kienem kooperazzjoni eccellenti bejn il-Parlament u l-Kummissjoni għalek sar progress f'din il-gwaljanza bejn nisa u l-irġil. Dan mhuwiex għan fih innifsu. Din hija kundizzjoni vitali anka għad kabbir ekonomiku għal koeżjoni soċjali u eh, għalek nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom u tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Grazie commissario. Grazie lil commissario. Issa naddu għal kellima mill-gruppi nibdow bli PP. Ġiex minuti, żewġ minuti għas Sinjura Laling, grazzi ħafna. Signor President, eh, il-Kumitat tan drittijiet tan nisa eh, kellu sitt eh, membri tlieta votaw favur Eh, ma tantx kien hemm maġġoranza komfortevoli però waċċar eh, li kien hemm bil dwar dak li hemm imniżel dwar id-differenzi li jeżistu bejn in-nisa u l-ġiel. Naħseb illi leġiżlazzjoni f'dan il-qasam ilha teżisti mill-1975 imma għalfejn hemm din id-diskriminazzjoni għalfejn eh, hija daqshekk diffiċli jew għax li ġiet mhux applikati tajjeb jew għax m'hemmx bilanċ u dak li jkun ma jitellax il dak li jkun il-qorti. Naħseb li rridu nagħmlu huwa li nħarsu lejn l-istrumenti legali eżistenti u naraw li daw jiġu applikati kuljum fil-ħajja ta' kuljum aktar mill-li noqogħdu irdu u nsemmu nisa li jiġu stuprati u li nisa li jiġu sfruttati li ridu eh, li ridu naraw huwa li kunem il-solidarieta il-, il, il, il, il, il, il, il, il biex dawn ikun li qed jiġri huwa li hawn ħafna faqar illi hawn nisa li qed itilfu l-motivazzjoni tagħhom biex isibu xogħol u Meta nitkellmu dwar il-charter ta' drittijiet tan nisa u anka dritt umani, ħafna affarijiet qed isiru huma kontroproduttivi u mhux qed joħolqu l-ugwaljanza għalkemm l-affarijiet msemmi dwar l-ugwaljanza hemm ħafna affarijiet msemmin fil-trattat hemm għaw eh, qed nitkellmu dwar ħafna drabi dak li għanna bżonu huwa informazzjoni tajba għal za tfajliet, specialment dwar per eżempju kont, kontraċezzjoni li ma kienix teżisti meta kont zaħira jena biex bekk nevitaw għalat li ma jkunux e, mixtieqa naħseb jina għanna nivvotaw eh, dwar punti differenti tar rapport aktar milli noqogħdu nivvotaw fuq il-punti kollha f'daqqa tar rapport għax wieħed ma jridx li jivvota kontra tiegħu dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Naddu issa l eh, kellem li miss eh, issa is Garricia Perez, grazzi. Nishti ringrazza Sur Tarabella ta' xogħol li jagħmel fuq dan ir-rapport u l-dawk il-kollegi kollha li ħadmu fuq ir-rapport miegħu xi sena ilu konna qegħdin niddiskutu rapport simili ta' dak li għandna llum qudiemna u sfortunatament irridu nkomplu nisqħu u naħdmu fuq dawn il-kustjonijiet li huma essenzjali eh, Eh, il-violenza kontra n-nisa per eżempju dina mhux biss fl-Ewropa ma fid-dinja anka differenzi fil-pagi anka din marna xinni xinnaqsuwa il-saħħa sessuali u riproduttiva, il-familja u l-ħajja tax-xogħol, in-nisa fis-suq tax-xogħol fuq l-istess livell bħal l-irġiel u sitwazzjonijiet tal-gruppi vulnerabbli, nisa b'diżabilità jew inkella f'żoni rurali jew inkella nisa ehm, fir-rwol u dejjem niddiskutuhom daw qatt ma nagħmlu progress Tlieta minn 27 stat membru għandhom biss aktar minn 40% fil-parlament. U dan huwa qasam fejn anka rridu naħdmu niġġieldu biex ikona l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel taħt il-presidenza eh, Spanjola din hija waħda mill-prioritajiet l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, xi ħaġa li aħna impenjati għalija qed nagħmluha għall ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Hemm ħafna xogħol li sar imma rridu nkunu ambizzjużi fil-politiki li aħna niżviluppaw biex in-nisa fl-Ewropa fil-ġejjieni jkollhom istess opportunitajiet tal-irġiel. Grazie ħafna issa fisem l-għalda. Is-Sinjura Intveld għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. L-ewwel nett nixtieq nifraħ li sur Tarabella għar-rapport tiegħu nixtieq nibda ftit punti li madwarhom ma tantx naqbel. L-impatt tal-kriżi ekonomika fuq in-nisa huwa importanti ħafna għalina il-koll biex ikonna il-finanzi nazzjonali fil-gwert tan-nies, tan-nies għandhom interessi f'dan, interess f'dan hemm xi proposti li jiena naħseb li jidru tajbin ħafna iżda mhux effiċenti. Naħseb li rridu nieħdu miżuri b'saħħithom. Miżuri li naħseb li huma hemm miżuri li naħseb li huma idea tajba hemm referenza għal eh, familji b'ġenitur wieħed u għawek jena nitlob l-Kommissjoni biex tagħmel studju f'dan ir-rigward. Aħna għandna politika Ewropea fir-rigward tal-familja, però waħda minn kull tliet familji hija familja b'ġenitur wieħed u dawn in-nies huma spiss vittmi ta' diskriminazzjoni fir-rigward is-sigurtà soċjali, taxxa, eh, housing, etc. It-tieni punt, is-Sinjura Lolling. Jiena kontenta li inti irreferejt għad drittijiet sessuali u tal-produzzjoni. U f'dan il-kontest, aċċess għal abort libero eh, liberu hija xaġa importanti. Però nixtieq ngħid li ġewwa pajjiżi dan huwa eżattament din hija eżattament il-problema. U dwara id-demokratiċi kristjani għandhom żball. is situazzjoni forsi f'pajjiżek hija aħjar milli f'pajjiżi, però din is-sitwazzjoni jiena naqbel miegħek dwar l-ipokrazija li hemm f'dan ir-rigward f'din il-kwistjoni. Irdu nwaffqu din il-ħaġa. Irridu nifqu nikkondannaw lin-nisa milli jispiċċaw jużaw abort mhux sikur, milli jagħmlu abort mhux sikur. Hemm ftit nies li jeralizzaw li n-nisa spiss huma l-vittmi ta' violenza domestika. Grazzi. Fissam il-ħodor. Is-Sinjura Cornelsen għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. Aħna għanna Parlament Ewropew relativament ġdid u għanna kważi Kummissjoni Ewropea ġdida. Din hija bażikament l-ewwel darba li permezz rapport rabella qed nidvotaw fuq id-drittijiet eh, eh, ta' nisa il-ħodor huma kuntenti ħafna b'dan ir-rapport progressiv. Għandu pjanijiet, pjanijiet li aħna nixtiequ li jsaħħu. Aħna rridu azzjoni leġislattiva li tittieħed li l-in mid-divizjoni uh, tal- eh, li hemm bejn in-nisa u l-irġiel fil rigward tal-kura ta' tfal. Hemm ukoll uh, il-kwistjoni tal-tejta deċiżjonijiet jekk naraw ċertu kwoti il-ħodor huma wkoll kontenti bil uh, il-fat li qed attenzjoni fuq l-effett li qed tagħmel il-kriżi fuq il-kriżi ekonomika fuq in-nisa. Aħna rridu naranizzaw is-sitwazzjoni aħna nisperaw li il-Parlament Ewropew ser ikun kuraġuż biżejjed u lest biex jiġġieled id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u wkoll ikun hemm iktar ukwaljanza b'miżuri uh, konkreti li iwasslu għal ċertu riżultati tajbin. Permett eh, li nivutaw favur dan ir-rapport. Nispera wkoll il-Kummissjoni ser tieħu azzjoni skont dan kollu. Grazzi. Grazzi. Issa fisem il-Konservativi Ewropej eh, Sur Simanski. Sinjuri dan ir-rapport eh, wasal għal eh, iktar abort. L-abort issir iktar popolari u dan qed jiksar id-drittijiet ta' ċertu stati membri biex jitrattaw din il-qasam ta' kompetenza fir rigward tal-abort. Hija ħaġa faċli ħafna li tagħmel ultrasound u tara t-tarbija qabel ma tkun għadha twildet. Għal daqstant jiena naħseb li rridu nagħmlu minn kollox biex innaqsu n-numru ta' abort li jsiru. Aħna rridu nirriflettu qabel ma nivvutaw fir-rigward ta' dan ta' ir-report. Grazzi. Għal-Grupp Federali Il-Nordi Green Left uh, il-Sinjora Figueredo għal-minuta u nofs kif ir-realtà qed e turina r-realtà u skont ir stat il-kriżi ekonomika u soċjali għandha impatt serju fuq in-nisa. Il-qatt qed jiżdied u koll ix-xogħol qed isir iktar problematiku hemm eh, differenzi eh, fil-pagi fost in-nisa u l-irġiel. Il-differenza fil-paga hija iktar minn 17% din hija l-medja Ewropea. Issa qed ikun hemm faqar minħabba pagi baxxi, mod partikolari wkoll il-pensjonijiet tan-nisa, hemm ukoll il-kwistjoni ta' diffikultà l-aċċess għal servizzi tajbin bi prezz tajjeb. Dan it iwassal għal violenza prostituzzjoni, diskriminazzjoni multipla kontra n-nisa li jinsabu f'pożizzjonijiet dajfa vulnerabbli. Dan huwa enfasizzat fil-rapport, jina nifraħ il rapport għal dan kollu. Aħna għanna natu attenzjoni partikolari għas situazzjoni ekonomika u soċjali tan nisa meta aħna nabozzaw politiċi Ewropej u l-leġizlazzjoni Ewropea. Aħna rridu naraw x'inhuma l-impatti ekonomiċi u soċjali għal kull miżura ġdida li nieħdu biex nipprevjenu diskriminazzjoni u inugwaljanza milli tigrava iktar. Irridu progress soċjali u ma rridux immorru lura fir rigward ta' drittijiet soċjali u tal-ħaddiema. Irridu nipproteġu ir-rwol soċjali tal-maternità u tal-paternità u rridu wkoll strateġija ġenwina għal progress soċjali u għall-iżvilupp li jagħti priorità eh, l-impjiegi servizzi pubbliċi u l-inklużjoni soċjali. Issa wasal iż-żmien li nieħdu pass sinifikanti l qudiem biex intejbu il-ħajja tal-maġġoranza tan-nisa mod partikolari eh, anka fil-qasam tal-drittijiet eh, tal-produzzjoni sesswali u nwaffqu darba l-kollox l-ipokrazija li hemm fir-rigward tal-abort. Grazzi. Grazzi. Il-kelim li miss Sur Batten għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Hemm ideoloġija li edha issir iktar famuża fl-Ewropa li talem li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Jitejt li n-nisa għandhom status inqas mill-irġiel. Hija tajt li taħt il-liġi tal-wirt il-proporzjon tal-riġiel għandu jkun id-doppju tan-nisa. Jgħid ukoll li żewġ xhieda nisa huma meħtieġa eh, kontrarju għal xhieda eh, xut raġel wieħed. Fl-istess ħin ehm, bżonn ta' żewġ xhieda nisa biex jibatu persu raġel il-ħabs. Ukoll l-erba' xhieda irridu ikunu musulmani u mhux irridu kunu musulmani. Probablement għawek timmaġinaw li għet nitkellem dwar il-liġi ta' xarija. Ma nistax nsib lefda referenza li il-suicide bombers nisa huma ekwivalenti għal dawk irġiel. Dan ovvjament, u dinja ovvjament diskriminazzjoni liġi ta' xarija ġiet eh, rikonoxxita f'ċerta pajjiżi. Fir-Renju Unit, pereżempju, il-poligamija hija rikonoxxuta fir-rigward ta' taxxi u ċertu benefiċċji ta' l-Ewropa qiegħda tmur lura għal eh, l-Arabja tas-sitt seklu jekk irridu ugwaljanza ta' vera il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx jirrikonoxxu il-liġi tax-xarija bl-ebda mod. Grazzi.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 però dan mhux neċessarjament fir-rigward ta' kwalità iżda fl ta' xogħlijiet. In-nisa ġeneralment jispiċċaw fil-gruppi ta' xogħlijiet part-time jew inkella xogħlijiet li huma f'periklu mill-kriżi ta' bħalissa. Iktar minn 60% tal-gradwati mill-università huma nisa però xorta hemm ħafna ostakli li qed iwaffqu lin-nisa milli jużaw il-potenzjal kollu tagħhom għal daqstant huwa neċessarju li jkollna standards minimi vinkolanti li jiġu stabiliti fl fl-Unjoni Ewropea u wkoll jiena tinata il-lif tal-ġenituri u wkoll ikun hemm ehm, faċilitajiet ta' daycare. Aħna rridu nitolbu li jkun hemm gwaljanza ta' vera bejn is Grazie. Issa ser nibdew il-lista tal-kellima li miss u ser naddu għas-Sinjura Bauer għal żewġ minuti jekk joġbok. Grazzi. Is-sur Tarabella żgur ser jiskużani jekk jiena ma nirringrazzjax. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja s-sur Spidla li qiegħed magħna għal l-aħħar darba bħala kummissarju. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill kummissarju għall-impenn tiegħu huwa dejjem wera impenn fir-rigward tal-interessi tan-nisa u r-rwol tan-nisa fil-suq tax-xogħol u l-opportunitajiet indaqs għan-nisa. Fir-rigward ta' dan it-test, hemm żewġ kwistjonijiet li nixtieq nirreferi għalihom l-ewwel nett il- eh, differenza fil-pagi. Il-figura li għandi turi iktar minn 17% ta' differenza bejn is-sessi U jekk is-sitwazzjoni qiegħda titjieb din qed issir bil-mod ħafna u jkolli ngħid li l-figuri huma armi li kienu sentejn ilu jekk naraw is-sitwazzjoni ta' kuljum ikolli ngħid li fil-meda qasira ta' żmien aħna ma rajna l-ebda titjib xi ħaġa oħra li mhijiex aċċettata hija li din id-differenza fil-paga mhijiex xi ħaġa li tapplika għal azzaza iżda għal nisa li jixtiequ jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol wara li jkollhom tarbija. L-Ewropa ġiet mill-quta ħażin ħafna mill-kriżi u però din is-sitwazzjoni hija waħda inaċċettabbli. Ovvjament, id-differenza fil-paga hija xi ħaġa Importanti jett titkellem dwar leġizlazzjoni tal-1900 ta' 75 u dwar il-leġizlazzjoni oħra li la teżisti ħafna żmien, però għal volja din teżisti miex qiegħda taħdem. Jena kont jena kontenta li smajt sur Spidla jgħid li għanna għandu jkollna rapport mill-Kummissjoni fil-2010 matul l-2010 u il-Kummissjoni ser tispjega dak li ser tagħmel biex bekk il leġislazzjoni ġa eżistenti tisir waħda aktar effettiva. Nixtieq ngħaddi kumment ukoll dwar il-charter għad-drittijiet indaqs. Naħseb li dak li hemm bżonn li nagħmlu huwa li ntejbu l-effettività tal-leġiżlazzjoni ġa eżistenti u din hija xi ħaġa aħjar milli noqogħdu noħolqu l-ġijiet ġodda li jkunu effettivi bħal dawk ta' qabel. Grazzi, issa naddi l-kelma li Sinjura Estrela minuta u nofs. Grazzi Sinjura President, nixtieq nibda billi nifraħ li rapporter għal xogħol eccellenti tiegħu u nispera li l proposti f'dan ir-rapport jiġu adottati. Fis-sena Ewropea tal-ġlida kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali qed naraw li il-faqar qed jaffettwa iktar lin-nisa. Il-80 miljun persuna faqra li għaw fl-Ewropa huma nisa u tfal. U n-nisa qegħdin isofru l-iktar. Huma wkoll l-aħħar li nexxilhom jiksbu xogħol huma l-ewwel li jitilfu xogħolhom u koll fl-2010 eh, l-2004 skużawni differenza bejn il-pagi tan nisa u tal-irġiel kienet 15% fl-2009 eh, din telet għal iktar minn 17%. Jena nixtieq nenfasizza xaġa importanti ħafna u nitlob l-appoġġ tal-kollegi fuq għatta proposti li naħseb li huma innovattivi u importanti. Il-kreazzjoni pereżempju ta' eh, Charter Ewropew għad tan-nisa li huwa ferm meħtieġ u kol abbozza direttiva fuq il-prevenzjoni ta' kwalunkwe tip ta' violenza kontra n-nisa, violenza domestika u traffikar ta' n-nisa u kol, u l-introduzzjoni fil-leġizlazzjoni Ewropea tal-lif tal-paternità li hija diġà qiegħda fil-istatut ta' għad ta' stati membri. Hekk inkunu nistgħu intejbu e, e, nipromuovu il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u iktar nies ikollhom iktar tfal. Jena nishtiq nir-ingrazzja li sur Spidla għal dak kollu li għamel biex jipromovi l-ugwaljanza eh, bejn il sessi u nir-ingrazzja ukoll għal kooperazzjoni tiegħu bejn il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. U issa l-kelma għall-Onorevoli Parmanova għal żewġ minuti. Signora President, kollegi, jien ukoll nixtieq nifraħ il rapporter Jiena konvinta li dan ir rapport jagħti t tweġibiet korretti għal kull tipi ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa għalija dan u dinja rabta ġdida biex niżguraw l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Ewropa. U il-pożizzjoni il pożizzjoni tal nisa specialment eh, speċjalment fl-istati membri Ewropej irridu nieħdu kont tal-fatt illi huma l-istituzzjonijiet li jiddeċiedu dwar l-aċċess ta' rġiel u nisa għalija huwa importanti li niżguraw li n-nisa jkunu jistgħu jihdu d-deċizjaw, jieħdu deċizjoniet kemm fil-kommerċ kif ukoll fil-politika u hemm bżonn rappresentati rappreżentati fil-bordijiet tad diretturi u hemm bżonn li jkollhom l-istess opportunitajiet biex iżidu il-karriera tagħhom, speċjalment għal dawk in-nisa li jirritornar lura x-xogħol wara iż-żmien il-maternity leave Allura importanti li jkollna politika ġdida biex issib soluzzjoni għal daw il-problemi għaliex nistgħu niġġieldu din l-inegwaljanza permezz ta' miżuri strateġiċi u riformi konsistenti. Aħna rridu niżguraw ugwaljanza li tinkludi ugwaljanza fil-salari u igwaljanza f'dak li għandu ma' maċċess għal risorsi kollha aħna l-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea hemm bżonn li ninkoraġixxu l-Istati membri u soċjetà ċivili biex jadottaw miżuri effiċjenti jiena konvinta li n-nisa ma kapaċi li jkunu effiċjenti fit-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi eċetera u jipromuovu tkabbir fil-pajjiżi tagħhom u jipromuovu governanza tajba. U allura dan importanti Eh, li kollna egwaljanza dejjem aħjar bejn in-nisa u l-irġiel u dan u l-mod kif aħna nsibu soluzzjoni eh, biex niġġieldu il-kriżi demografika. Grazzi. Jien nixtieq nitkellem dwar xi punti osra li huma importanti għalina l-ħodor minn dan ir-rapport Żewġ punti l-ewwel hija r-reviżjoni li ġiet mitluba tad direttiva dwar salarji ugwali għall-istess xogħol. Din għandha ssir eh, tkun applikabbli mal-Unjoni Ewropea kollha. Naħseb illi il-gap Illi għadha teżisti anka din is-sena hemm bżonn li nsibu soluzzjoni dwarha u hemm bżonn allura azzjoni legali u għandna nistennew il-Kummissjoni ġdida biex tagħti azzjoni ġdida f'dan ir-rigward. It-tieni punt huwa dwar id-drittijiet tal-paternity leave u għawnek nishtiq insemmi li dan il-rapport dwar igwaljanza bejn irġiel u nisa irridu jkollna igwaljanza u kollha l-irġiel illi għandu jkollhom ċans biex E, jaqsmu ħin ma' uliedhom u jekk ikunu jridu jieħdu ħin barra mix-xogħol biex igawdu lil uliedhom u jieħdu ħsieb l uliedhom u jieħdu responsabilità li għandhom lejn uliedhom. Allura huwa kruċjali li l-Parlament Ewropew jagħti sinjal xiera lil missirijiet imma mhux sinjali biss aħna nixtiequ niftħu l-bibien l-soċjetà moderna u allura niddependu fuq il-Kummissjoni li fl-aħħar toħroġ b'direttiva futuristika dwar dan. Fl-aħħar dwar id-deċiżjoni mill residenza Spanjola li titkellem li utiħu azzjoni dwar violenza domestika. Grazzi. Grazzi u issa l-kelma il-Miss Girling li għanda minuta. Grazzi aħna il-nisa parlamentari Ewropew edin f'minoranza. Aħna għanna xogħol jistimulana u li jissodisfana, għanna l-istess salarju, l-istess pensjoni, l-istess aċċessa għal responsabiltajiet. Allura aħna allura aħna differenti ħafna minn ħafna mill-kostitwenti tagħna. Jina rajt dan il-rapport naqbel miegħu u nifraħ li l-rapporter tarabella. Naħseb dan importanti jekk in-nisa jkunu jistaw jikkontrollaw li l-om infushom ekonomikament, jkunu jistaw jikkontrollaw kull aspett ta' ħajjithom. F'din il-kriżi ekonomika importanti li n-nisa ma jibqgħux lura. Jien nixtieq nifraħ il- l-Assoċjazzjoni tal-Inġenerija Ewropea tad-deċiżjonijiet li ħadu li fihom saru studji dwar kif in-nisa qegħdin jiġu trattati. Iridu jdaħlu lura numru kbir ta' nisa illi għandhom ċerta ħiliet u li ilhom il-barra mill eh, mil kamp ta' xogħol. Din hija kwistjoni li għandha x'taqsam ma' politika imma l-iktar azzjoni, azzjoni li tajjat ferm iżjed minn kull tip ta' kliem li nistgħu nesprimu. Grazzi u issa il-kelma li sinjura Svensin għal minuta. Grazzi ħafna. Sinjura President, jien naħseb is-Sur Tarabella u l-kollegi tiegħi tal-kumitat għamlu biċċa xogħol tajba u nifirħilhom punti. Nispera li l-plenarja tappoġġja l-importanza tal-paternity leave. Dan il-leave huwa simbolu importanti ħafna, huwa sinjal importanti ħafna li juri li qed nirrikonoxxu li t-tifel jew tifla hija wkoll responsabilità tal-missier u tal-omm ukoll u hemm eh, konsegwenzi ekonomiċi f'dan jekk nieħdu l-paternity leave, il-misriet jistgħu jieħdu aktarx ikollhom iktar jieħdu iktar ta' responsabilità li għandhom fuq uliedhom. U b'dekk inkunu qegħdin intejbu u nsaħħu ir-responsabilità kollettiva tal-familja. It-tieni punt, in-nies għandhom dritt li jieħdu eh, il-deċizjonijiet tagħhom meta il-kellima dwar il-ġisem tagħhom u dwar il-futur tal-ġisem tagħhom u jkunu jistgħu jkollhom u li jidhom li jkunu huma kuntenti li jkollhom u li kun huma jafu li jistgħu jiżviluppaw. Din huwa dritt ta' kull tarbija qed tajt il-kellima li dun iżguraw il-ħajja tal-mara ma tkunx qatt f'periklu, ma rridux nisa li mutu permezz ta' abortijiet li jisiru b'mod illegali. Allora ta' in-nies għandhom ikollhom drittijiet ukoll ta' fir-riproduzzjoni, grazzi. Il-kellim li jmiss għal żewġ il-kellima li jmiss għal żewġ minuti. Il-membru Schmidt jien ukoll naħseb li dan huwa eh, suġġett importanti ħafna kont qed din id-diskussjoni U ħafna mill-gruppi iħossu illi l-gwaljanza bej nisa u rġil hija xi ħaġa li tinteressa biss lin-nisa di assolutament mhix veru jekk qed anka l-irġiel tnejja u tlieta tkellimna minnak tkellmu imma r-rapport minnu nnifsu fil-fatt jikkonċentra fuq kwistjonijiet soċjoekonomiċi l-iktar, fuq l-impjegi, il-salarji, dan vera huma importanti ħafna, imma naħseb li hemm punt li huwa importanti ħafna però nieqes u dan huwa il-kwistjoni kulturali meta inħasru lejn l-immigrazzjoni minn pajjiżi musulmani U hawnhekk verament hawn problema ta' inegwaljanza tan-nisa bħal pereżempju eh, mutilitazzjoni tal-ġenitali tan-nisa no ta' edukazzjoni dawn huma kollha kwistjonijiet li rridu nieħdu kontahom kif ukoll dawk ta' żwiġijiet sforzati. Grazzi. U issa eh, is-sinjura Morvani, Morvaj. Grazzi ħafna. Grazzi. Li rridu ngħidu għaw huwa li nisa jiħtiġu jiġu mejjuna biex jieħdu ħsib tagħhom infushom irridu qed nitkellmu fuq il-gwaranza bejn nisa u rġiel imma l-kwistjoni wkoll tal-abort rridu nitkellmu fuqha din hija xi ħaġa li hija diffiċli ħafna irridu namlu li nistaw biex nizguraw illi it-tqala tiġi eh, illi tiġi eh, prevenuta ġifiri fi klim li ma jkunx hemm bżonn li jsir abort. Eh, daw ġeneralment ikunu tkun tqala li ma tkunx ippjanata, allura rridu nagħmlu li t-tfajliet u n-nisa kif għandhom jevitaw li joħorġu tqal. U wekka ħjar nevitaw il-problema tal-bżon jew le ta' abort. Grazzi. Grazzi. Issa Sinjura Zaborska għal żewġ minuti. Sinjura President, Sur Komissarju. Dan la bozza riżoluzzjoni eh, li sar missur tarabella permessa tal-Kumitat huwa wieħed ambizzjuż ħafna il-parlament qed biex ikun hemm ċarter għal drittijiet tan-nisa jekk tħares l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea taraw li trattat ta' Ruma kien kienet diġà eh, da taħseb dwar din l-inegwaljanza u dak li għandu x'jaqsam ma' igwaljanza tan-nisa u rġiel fuq il-post tax-xogħol. Liġijiet ta' inegwaljenza jeżistu matul l-Ewropa kollha Allura, tajjeb li e, e, huwa faċli li titlop li jkun hemm charter dwar dan, imma huwa iktar diffiċli biex inti taħdem biex iġib tmiem dwar dan. Fil-paragrafu 20 aħna din nżidu mal-lista tal-konvenzjonijiet tal-Kunsil tal-Ewropa dak li għandu xaqsam mal-charter ta' drittijiet umani tal-Kunsil tal-Ewropa. Allura jkollna ċarter speċifiku għal protezzjoni ta' dritt tan nisa għandi xi mistoqsijiet hawnhekk x'nagħmel. X'inhu il-valur li jkollok dan iċ charter Se jkun il-valur se jkun il-valur miżjud. U jien naħseb it-tweġiba il mhux se jkun hemm valur miżjud. Mhux se jirriżolvi problemi li għandhom in-nisa. Il-prinċipju li għandu jgħinna, li għandu jgwidana, l-azzjonijiet fil-politika miex kwistjoni ta' drittijiet individwali. Ma nistax ngħidu li l-istrumenti legali qed jinjoraw id-drittijiet tan-nisa. Din huwa fatwalment ħażin u diżonest. Allura jiena se nivvota kontra l-paragrafu 20, il-kwistjoni tal-bżonn ta' charter hija kruċjali jekk tibqa fit-test jien ma nkunx nista' Eh, nappoġġa dan il-dokument għal darbohra. kummissar nixtieq nifraħ li kun ringrazzjak tal-appoġġ li dejjem urejt f'dan il-Kumitat tal-Igwaljanza tan-nisa. Grazzi. Grazzi u issa l-kelma u issa il-kelma lill-membru Gijom għal minuta u nofs. L-ħagġa jina u kol nishtiq nir s-sur Tarabella għal rapport li għamel li huwa wieħed tajjeb naħseb li kellu suċċess kbir f'dan ir-rapport għax kellu diversi kwistjonijiet li ħarġu dwar l-ikwaljanza bejn nisa u rġiel kien hemm progress f'dan ir-rigward rridu nirrikonoxxuh dan imma tbaqa' ħafna xogħol xisir, speċjalment fil-kuntest tal-krisi finanzjarja li għaddejjin minna bħalissa u li tolqot ħafna lin-nisa u din hija diskriminazzjoni doppja xi kultant kontra n-nisa. Għax dawn jew għal raġuni jew oħra jew għaliex ma jkunux kapaċi jew għax ikunu ġej minn xi minoranza dejjem ibatu allura rridu jkollna indikaturi mal-Ewropa kollha biex ikollna soluzzjonijiet u li dawn jiġu adottati għal kull sitwazzjoni. Jekk aħna verament rridu naslu għal standards xieraq ta' ugwaljanza, hemm bżonn li jkollna dawn l-standards mal-Ewropa kollha u jkollna opportunitajiet indaqs u mbagħad fl-aħħar in-nisa iridu jikkontroll ikunu fil-kontroll tal-ġisem tagħhom u allura jkun hemm aċċess miftuħ għal kontraċezzjoni u għall abort U allura hija e, li damu mhuwiex il-każ imma sakemm in-nisa ma jkunux fil-kontroll u jiddeċidu huma dwar id-drittijiet sesswali tagħhom ma nkunux nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi. Is-Sinjura Ovib għal-minuta, Sinjura President, Onorevoli Kummissarju, eżis kollegi, l-ewel ħagġa nifraħ li s-Sur Tarabella. Issa niddiskuti il-rapport. Et jitkellmu fuq dan qed nitkellem fuq prekondizzjoni biex aħna naslu għall-lan tagħhom ugwaljanza fil-ħajja ta' kuljum hija xi ħaġa li tinteressa l kulħadd kemm fil-irġiel u kif ukoll in-nisa imma d-deċiżjoni tal-Kunsill tajt li aħna inna armajn 40 sena niddiskutu dan. U approċ bħafna minn ħafna naħat biss jista' jwassana biex nirreġistraw progress xira hemm ħafna stereotipi li għadhom iżommuna lura ruoli stereotipi illi jinkoraġixxu din l-inegwaljanza. Irridu natu eżempju tajjeb aħna stess, irridu bħala Komissjoni Ewropea għada ħan neleġġuha imma terz minna biss u hija huma nisa. Jien allura nitlob eh, darba li ġejja li jkun li naleġġu kommissjoni li niżguraw u li nitolbu li l-istati membri kollha jitolbu żewġ kandidati kummissarji u daw ikunu raġel u nisa u raġel u mara u dawn id-deċiżjoni ma sirx fuq eh, il-abbażi ta' sess imma fuq il-kapaċitajiet tagħhom. M'għandniex l-istituzzjoni m'għandhomx ikunu eh, beżana minn min, min din il-mossa bħala konklużjoni nirringrazzja l sur Spitla tal-ħidma tiegħu u nixtieq lu suċċess fil-futur tiegħu. Grazzi. Grazzi. Is-sur Tremopolos minuta. Signora President, naħseb huwa xiera u ngħidu li dan ir-rapport tal-2009 jirrikonoxxi li l-vjolenza hija ostaklu fl-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel, speċjalment dik l-vjolenza li ssir fih dan il-familja din taffetwa s-soċjetà kollha fil-Greċja. Per eżempju, kellna 35 każ ta' til ġewwa l-familja f'daw l-aħħar 18 il xahar. U naħseb din hija xi ħaġa li għandna nindirizzaw. Il-Parlament Ewropew għandu jinkoraġġi l-Istati Membri, il-Greċja inkluża ovvjament, biex joffri strutturi xierqa ta' protezzjoni tan-nisa f'kull municipalità u appoġġ f'dak professjonali għall-iżvilupp tagħhom biex bekk in-nisa jkunu jistgħu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom naħseb li huwa importanti wkoll li li nsibu soluzzjonijiet għal kull problema li jem fil-liġijiet dak li għandu xaqsamma u gwaljanza bejn nisa u l-irġiel, anka fl-iskejjel. Irridu mmorru il-bot minn stereotype soċjali. Ikunu fej ikunu, grazzi. Grazzi. Is Isr paska Minuta. Grazzi tal-mikrofonu nixtieq nibda biex ngħid illi inħoss illi huwa tajjeb li l-Parlament Ewropej jitratta l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel imma ma nistax noqgħod lura milli ngħid illi din il-politika hija skizofrenika. Per eżempju, eh, sitt persuna ta' 16 sena fil-Turkija ġiet mitfuna ħajja fil-dar tagħha stess u l-pulizija sabuha hemmhekk mitfuna u l-pulizija sabu illi kella il-ħamrija anka fil-pulmun. Il-missier ammetta illi difina għax kella ħbib ġuventur. Sinjuri, fit-Turkija u anka f'pajjiżi bħal Turkija, it-tfajliet jinqatlu b'dan il-mod għax per eżempju jitkellmu ma xi barrani li huwa raġel. Jekk aħna qed nitkellmu dwar l-ugwaljanza kif nistgħu eh, nippermettu li pajjiż fejn jsiru dawn l-affarijiet isir parti mill-Ewropa. Hawnhekk eh, ma nistgħux nikkonsidraw biss id-differenzi fil-pagi imma anka d-dinjità li d-dinjità lejn in-nisa li ma edha nieqsa f'ħafna pajjiżi. Is-Sinjura Stasen għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Illum qegħdin niddiskutu dan ir-rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u bejn l-irġiel fl-Unjoni Ewropea għaw ħafna eh, kontenut fih dan ir-rapport. Imma mhux qed tissemma differenza enormi li teżisti bejn in-nisa u l-irġiel fil-soċjetà musulmana fejn in-nisa qegħdin taħt l-irġiel iridu jilbsu l-burka, mandom lebda drittijiet. U jina naħseb illi l-Unjoni Ewropea tittiġġielet kontra din il-ħaġa. Fi Franza, edin jipruvaw jibbenjaw il-burka u nispera li l-istess jamlu pajizi oħra tal-Unjoni Ewropea. President, irridu namlu xi ħaġa biex insolvu l-problemi ta' dawn in-nisa dawn għandu jkollhom il-libertà tal-espressjoni dritt li jistudjaw u ma nistawx inħalluhom fl-izolazzjon li nstabu fija. Aħna naħsbu illi dan ir-rapport ma jkoprix ħafna affarijiet importanti għalhekk aħna maħniex se nivvotaw favuru. Il-kalim li miss, uh, sinjuri, uh, Sir Presidenti, il-kalimi. jgħid il kalimi Illum naraw, qed naraw illi e, xorta nisa mhumiex f'livell ugwali, mhumiex rikonoxxuti. Id-differenza fil-pagi kibret ħafna. U in nisa Eh, għedini sofru minn din id-differenza kbira fil-pag li dejjem qiegħda izdiet jekk inħarsu lejn loqsma differenti tar-riċerka, il numru ta' graduati eh, nisa huma ħafna kbar mill-irġiel u eh, Fil-fatem erba darbit aktar nisa li għedini jigwardja jigradwaw imma xorta dem din il-qabza ta' 17% bejn il-pagi in-nisa jisofru wkoll bil-faqar u bis-solitudni eh, fil meta jkunu anzjani. jekk eh, wieħed jipparaguna s-sitwazzjoni eh, tan-nisa anka fl-età anzjana naraw li hemm inugwaljanzi kbar. Hemm nuqqas ta' gwaljanza anka minħabba li għamlu xogħol kbir anka fid-dar. Il-Kummissjoni ħat għamel analisi tal space cost, cost analysis anka ta' dan ta' din il-ħaġa Nibżon rikonoxxu li kemm in-nisa u kemm l-irġiel irridu jieħdu deċiżjonijiet importanti u mhux dejjem tajjeb li l-mara tkun li twaqa' fil-karriera tagħha biex kabar it-tfal. Investiment feta bikrija hija importanti ħafna u n-negozju u l-kumpanija għandhom ikunu impenjati fir-rigward tan-nisa u fir-rigward tal-irġiel. Naddu għal-kalima li jmiss, eh, tejt il-President, Sinra Papadopoulos, grazzi, President. Aħna f'din il-krizi rajna problemi sinifikanti anka eh, fir rigward tan-nisa u fit-telf tax-xogħol u f'sitwazzjonijiet osteri ħafna. U din hija importanti ħafna meta qegħdin nittrattaw din l-ugwaljanza bejn in-nisa u bejn l-irġiel għax fl-aħħar mill-aħħar din it-tip ta' politika ħajkollha effett soċjo-ekonomiku fl-Ewropa kollha u hemm sfida kbira qudiemna fl-Unjoni Ewropea. Jekk ħankunu aktar kompetittivi fuq livell internazzjonali, nirrikonoxxu irridu nirrikonoxxu din il-kustjoni tal-gender main streaming fl-oqsma kollha milli naħd u għalek rridu nżidu l-isforzi tagħna biex nassikuraw illi pereżempju il-vjolenza titnaqas kompletament li differenza bejn il-faqa bejn il-pagi eh, titnaqas u anka li jitnaqas il-faqar fost in-nisa. Irrid ikonna wkoll aktar appoġġ għannisa ħaddima ħaddiema u appoġġ għal familji eh, b'ġenitur wieħed u dawk b'diżabilità huwa importanti ħafna illi kull leġiżlazzjoni li titpoġġa f'dan ir-rigward tiġi implementata wkoll. Grazzi ħafna. Is-Sur Hirsch, is-Sinjura Hirsch għal minuta. Grazzi ħafna. Signora President, kena s-sena tal-esklużjoni soċjali u l-faqar u n-nisa huma e, akta, għandhom aktar ċans li jgħixu fil-faqar kien hemm xi passi li tiħdu e, ħafna ġabi tfajliet jaċċettaw xogħol banqas paga u meta eh, jaħdmu eh, part-time eh, titħol u kol il-kustjoni ta' min ħajħuħsib it-tfal. ħafna ġabin nisa jisibu diffikulta biex imorru l-ura fil-post ta' xola tagħhom u l-konsegwenza li nisa jistgħu biss passi żgħar fir-rigward tal-kwalifiki tagħhom u għalhekk ikollhom jaċċettaw xogħol paga baxxa ma' aspetti oħra f'dan ir-rigward hemm eh, oqsma ta' leġiżlazzjoni li tiġa jeżistu u li għandhom jiġu ntużati min-nisa u mit-tfajlieta il-konfidenza biex dawn jistudjaw anka suġġetti bħal l-enġinerija, un bat għanna u koll il-familji li jkunu emigranti u tfal taħħom, jekk inħarsu għawnek naraw illi għanna eh, ċertu kustjonijiet fejem ħafna inqas irġiel involuti u Eh, irritu kunem hemm irġiel ukoll jappoġġjaw dawn it-tip ta' miżuri, aktar irġiel jappoġġaw dawn il-miżuri. Il-kelima li miss. Grazzi, President. Fir-rapport ta' Sur Tarabella aħna qed naraw numru ta' eh, xarijiet importanti fir rigward tal-Istati Membri u l-Kummissjoni l-inugwaljanza il-pagi u l-qabza li jem bejn il-pagi tal-irġu tan-nisa. Il-nisa li jaħdmu fil smi tal-familja li ħafna ġabi ma jkunux xassikurati u laqas li ma jiġi kalkulati xol taħħom. E, u għalhekk jisibuha diffiċli biex jkollhom il-pensjoni huwa mbagħad importanti ħafna li e, ninkludu lin nisa fis-suq tax-xogħol e, wara li dawn ikunu telqu mis-suq tax-xogħol biex joħdu ħsieb it-tfal jew lill-anzjani għanna nipromuovu l-nisa fost l-intraprendituri u kol. U anka fi professjonijiet oħra rapport juri illi importanti ħafna li natu priorità li nisa b'diżabilità u dawk li jieħdu ħsieb ieħor, Imma fost dawn il kwistjonijiet ewlenin hemm ukoll eh, stqarrijiet li ma jagħmlux sens dwar is-saħħa riproduttiva u dawk li jagħtu aċċess għal abort eh, bla limiti eh, dawn għandhom jibqaw taħt il-kompetenza tal-istati membri il-drittijiet u gwali bejn in-nisa u l-irġiel m'għandhomx jiġu mħalta ma' deċiżjonijiet oħra dwar il-ħajja sesswali u il minħabba fekk hemm ir-riskju li ħaj jitnaqas l-appoġġ għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna u naddu issa għall-onorevoli. Is-sur Blink, is-juti, grazzi ħafna tgħid is-sinjura. Nirringrazzja s-sur Tarabella tax xogħol tiegħu f'dan ir-rapport Eh, biex noħorġu minn din il-kriżi ekonomika rridu ninvestu fl-infrastruttura u fil-kapital uman u nintejbu il kundizzjonijiet biex in-nisa jtejbu l kundizzjonijiet tagħhom bħalissa l-Unjoni Ewropea edha eh, tersa lejn l-anijiet ta' trattat ta' Lisbona qed toqrob lejn is-60 fil-mija eh, fl-impjieg tan-nisa irridu nassikuraw li d-direttivi dwar l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel fil-postijiet tax xogħol jiġu applikati hemm qabża bejn il-pagi anke bejn pajjiż u ieħor u għalhekk huwa importanti ħafna li nsejħu lill istati membri biex japplikaw dan il-prinċipju tal-istess xogħol, l-istess paga. E, u l-importanti li s reviżjoni adattata ta' leġislazzjoni f'dan ir-rigward f'dan ir-rigward irridu u kol in asmu tajjeb ix-xogħol bejn dak il-xogħol huwa mħallas u dak li mhuwiex irid ikun hemm aċċess għal child care il lif għal missier paternity lif hemmhekk għadha ma nstabitx soluzzjoni forsi hemm bżonn li nadottaw direttiva sa dwar strateġija ġdida fl-2020 din l-istrateġija ma tagħmel l-ebda referenza għal kwestjonijiet eh, dwar is-sessi nixtieq nirringrazzja lil kummissarju talli eh, l-impenti għaw din il-kustjoni. Grazzi ħafna. Grazzi tgħid il-Presidenta. Issa il-sur il-Sinjura Kolaska Bobinska għal ġiex minuti. Fl-Ewropa qed isiru ċertu bidliet u l-rapport qed irreferi għalihom l-enfasi għal trasformazzjoni illi eh, fija n-nisa qed isibu aktar xogħol imma qed isseħ f'oqsma fejn anka n-nisa jridu jagħmlu deċiżjonijiet imma ma tantx għandhom influenza fuq ix-xogħol minħabba l-istereotipi li jeżistu għalhekk li da huwa importanti li Eh, u għalek għan sitajt il-kelima li l-nisa ma tantx kellhom progress fir rigward tal-pożizzjoni tagħhom fil-politika Huwa importanti li nenfasizzaw li jrid ikun hemm din l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel u r-rapport isemmi l-importanza tal-isforzi f'dan ir-rigward. Sissa għadu mhux qed isir biżejjed ninkoraġġixxu lill istati membri biex jiddiskutu din il-kustjoni U anka il-kussjoni tal-kontribuzzjoni tan nisa fil-politika, meta dawn jikontribwixxu fil-politika l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġil ħafna ġabi hija diskussa fil-Polonja aħna bdejna dibattitu dwar il-prioritajiet fil-politika u kien hemm grupp ta' nisa illi fil-fatt ħadu dan id-dibattitu fuq il-politika mill-eruq tiegħu u e, aħna nixtiequ li kunem 50% ta' nisa fil-lista fil-fat ġbarna e, iktar minn 1600 e, firma biex e, sir din il-ħaġa u bdejna dibattitu kbir dwar din il-ħaġa li ma nafux kif se jispiċċa u ma nafux jekk il-Parlament Ewropa vota favur jew kontra, imma l-dibattitu innifsu qed ibiddel l-attitudni dwar din l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel għalhekk aħna għalhekk qed nappella illi jsir dan id-dibattitu dwar il-kontribuzzjoni tan-nisa eh, fil-politika. Grazzi ħafna. Il-kelima li jmiss. Eh, panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy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 ikunu fil-kontroll ta' saħħa tal-produzzjoni u sesswali tagħhom u wkoll ikollhom aċċess għal abort. Dan huwa importanti ħafna mod partikolari għal ċittadini f'pajjiżi li għandhom liġijiet dwar l-abort restrittivi. Fil-Polonja il-dritt politiku jipprevjeni il-legalizzazzjoni tal-abort u tal-kontraċettivi l-abort ġi imneħi kważi kważi mill-lingwa pollakka. Aborti legali u maftit miet biss kull sena. U iridu u koll hemm attentati biex li ikkun hemm miktub fil-Kostituzzjoni li l-abort huwa illegali. L-Unjoni Ewropea għandha toffri drittijiet tal-produzzjoni lin-nisa. Grazzi is-Sinjura Hubner għal żewġ minuti. Kollegin Hübner hat das Wort für zwei Minuten. Is-Sinjura Hubner għal żewġ minuti. And uh, represent half of Europe's talent, we must not Aħna ma niex nitilfu l-potenzjal tan nisa għaliex għandhom nofs il-potenzjal Ewropew. Irrid permezz tan nisa nistgħu tejbu s-soċjetà Ewropea U koll l-Aġenda Ewropea għal iktar xogħlijiet iktar kompetittività. L-Unjoni Ewropea produċiet ta' l 13 il-direttiva dwar ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hemm miktub fit-trattati fil-kostituzzjonijiet u fl-atti leġislattivi tal-Istati membri, però id-dejta fil-verità qed juru xi ħaġa oħra. In-nisa huma edukati ħafna, għandhom kwalifiki tajbin ħafna, però mihomx rappreżentati biżejjed fin-negozji pereżempju u wkoll hemm differenza kbira bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Aċċess għal finanzi huwa iktar diffiċli għan-nisa u dan huwa minħabba il-banek talba għal kollaterali tal-minaħa tal-banek inti iktar irriti ikollok ħafna flus biex tista tissellef iktar flus. Minkejja kwalifiċi tajbin in-nisa m'hemmx rappreżentati biżejjed fost persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet. Iktar ma jkun hemm nisa fit pozizjonijiet ta' tiħid ta' deċiżjonijiet huwa aħjar. In-nisa għandhom poter tajjeb ħafna u għandhom ikunu allura parti mit-teħid ta' deċiżjonijiet. Irridu nwaslu għal iktar bidla. In-nisa per eżempju mara waħda fi grupp ta', ta managers titbiddel l-atteġġament tagħha biex tiġi aċċettata mill-bqija tal-irġiel. Dawn l-istrateġiji kollha miegħhom ser ikunu biżejjed jekk aħna ma jirnexxilniex inneħħu l-ar ostaklu għan-nisa biex inkunu jistgħu jibbilanċjaw il-ħajja professjonali u l-ħajja privata. Aħna bżonn rispons min-naħa tal-Kummissjoni għal dan biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu bidla kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll eh, Ewropew. Grazzi il-kellema li mis huwa eh, Sur Paljadelli. Is-Sinjura Paleda li miex għadawnek. hawnhekk. U allura il-kelim li miex u s-sur Papa Nikola għal minuti. Grazzi ħafna. Illum nixtieq insemma' leħni ma' dak ta' kollegi oħrajn. Ħafna minnhom huma nisa. U hemm xi ftit irġiel ukoll. Is-sur Tarabella, ir-rapporter, l-ewwel nett nixtieq nifraħlu nixtieq ngħid li aħna nappoġġaw bisħieħ kwalunkwe inizjattiva li tista' titieħed biex neħilsu minn kull tip ta' diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel. Din hija xi ħaġa ċara biżejjed hija xi ħaġa li għandna bżonn biex ikollna soċjetà demokratika u liberali. Kwalunkwe attentat biex nagħmlu dan jien nappoġġaw f'kwalunkwe livell Ewropew aħna na direttiva ta' l-2006 li deġa edha fis Ukoll fil perjodu tal tal-2006-2007 għanna rapport eh, fil rigward ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa u opportunitajiet ugwali bejn n-nisa u l-irġiel. Allura jina naħseb li importanti ħafna li niftakru fl-inizjattiva li ħa il-President Franċis il-Sur Sarkozy fil rigward tal-Burka. Jiena naħseb li rridu namlu ħafna iktar biex nibdlu l-attitudnijiet tan-nies u nassiguraw li d-diskriminazzjoni titwaqaf. Awek nixtieq nireferi għal Omijiet zaza dinja xaġa sensitiva ħafna irdu inżommu f'moħna l-kriterji ta' Barcellona fiħdan l-Unjoni Ewropea in-nisa l-omijiet Ewropej kollha għandhom eh, eh, kollhom id-dritt li li jieħdu ħsieb ta' u liedhom u jirrabbu lil olidhom huma stess għaliex jekk ma jkunx hemm ugwaljanza tajba bejn in-nisa u l-irġiel din hija ġejja mill-fatt li n-nisa huma l-ommijiet u din hija xi ħaġa li ma nistgħu niblu qatt. Għal daqstant m'għandniex nimminaw dan il-potenzjal tan-nisa. Grazzi, Sinjura Gurmaj. il lugwaljanza bejn is-sessi hija importanti ħafna f'kwistjonijiet ekonomiċi. Hemm ukoll ta' rappreżentanza fil fissu ta' xogħol u dan din it-tizdiet biex bekk ikonna situazzjoni soċjali u ekonomika aħjar. Din importanti ħafna. U għattar li l-istatġizija tal-2020 tal-Unjoni Europea trid tkun bitċara fi rigward l-egwaljenza bejn is-sessi mainstreaming fil-politiċi kollha Ewropej. L-istrateġija għandha tkun eh, parti me ċarter futur ta' drittijiet tan nisa Kif għal kollega tijaj Sur Tarabella fil-rapport tijaj, drittijiet sessuali tan nisa huma importanti ħafna għal kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi. Irridu niprovdu assistenza medika uh, għal dawn in-nies. Ukoll jiena nixtieq nirringrazzja lis sur Spidla għal xogħlu dan huwa l-aħħar ċans li nista' nirringrazzjah. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes Frau Kollegin Ranner für zwei Minuten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Il-kollega li jmiss għal żewġ minuti. Dan huwa dibattitu ferm interessanti, edna ħafna affarijiet u ma nistax noħroġ xi ħaġa oriġinali f'dan l-istadju, però irridu irrid ngħid xi ħaġa importanti. Di aħna il-koll irridu ikonna għan irridu namlu iktar miżuri xirqa biex n-nisa jkunu jistaw jibbilanċjaw il-ħajja privata u l-ħajja professjonali tagħhom irridu nassiguraw li n-nisa ikollhom ir-rwol ta' omijiet però fl-istess jien ikunu jistgħu jaħdmu. Allura jekk aħna realistiċi n-nisa irridu jkollhom l-opportunità li jaħdmu, ikunu għamijiet u wara li jkunu għamijiet jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol waqt dawn iż-żminijiet diffiċli ekonomikament, eh, irridu naħdmu ħafna iktar. Jekk irnexxilna niksbu dan kollu, il-Parlament jista' jikkontribwixxi ħafna f'dan ir-rigward, aħna se jirnexxilna naraw Ewropa eh, ta' drittijiet indaqs Ewropa moderna u nistgħu niksbu dan biss jekk ikonna livell ta' ugwaljanza tajja bejn in-nisa u l-irġiel. Grazzi ħafna il-kellim li miss u s-sortum Grazzi ħafna, President, grazzi kollegi u grazzi l-sur Tarabella ta' dan rapport tajjeb ħafna li juri l sfidi li għat għanna u d-dirna f'dak li għandu ġasa ma' gwaljanza Aħna rritu kon niktar nisa fil-kumpaniji pubbliċi u privati, nisa li jkunu attivi ħafna fis-settur finanzjarju qegħdin fi kriżi finanzjarja u għandna bżonn it-talent kollu on board jekk aħna rridu nikbru il-kompetittività tagħna qiegħda fil-bilanċ u allura għandna bżonn il-Ewropa titgħallem il-lezzjonijiet tagħha. Il-Ministru Norveġiż qal li hemm bżonn li jkun hemm mija nisa involuti fil-kuddinja kommerċjali Irridu nieħdu allura t-talent kollu illi għanna biex insolvu l-problemi dinjiji. U allura li aħna nużaw l-irġiel biss f'dawn is-sitwazzjonijiet hija tkun ħaġa traġika. <coughs> L-Unjoni Ewropea teħtieġ li jkollha leġislazzjoni li kellha fl-2002 in-Norveġja 200 mara f'pożizzjoni tolja dak iż-żmien u hemm miżjed issa u hemm studji li saru li meta jkollok igwaljanza jkollok iktar ekonomiji b'saħħit ekonomija b'saħħitha u allura dan irridu naraw li daw il dan il-kliem natwawh. Grazzi. Sur President, eżiz kollegi, il-prinċipju tal-gwaljanza eh, bejn nisa Urġiel għandu x'jaqsam mal-idea ċentrali ma' xmara eh, f'dak li għandu x'jaqsam bejn nisa Urġiel, u l-gwaljanza għal kulħadd allura nis napprezzaw għal-Kummissjoni kull rapport li qed nitkellmu fuqu dwar dan il-prinċipju, però irridu nkunu eh, irridu nkunu żguri illi qegħdin nappoġġjaw egwaljanza fost kulħadd. Anka dawk li qegħdin jistennew li jitwildu, it-tarbija li għadha ma twildiċ. Allora kif nistaw, kif jgħid il-paragrafu 38 ta' dan il-rapport, kif nistaw nitkellmu fuq id-dritti tal-mara fuq il-ġisem tagħha ħadd ovvjament ħadd ma jrid li n-nisa jgħaddu minn min perikli bla bżonn. Pero għanna bżon edukazzjoni f'dak li għandu xaqsam mal-aspett mal tal-ħajja. Importanti li l-mara tingħata kull għajnuna biex tati biex tieħu deċiżjoni ġusta Meta qed nitkellmu fuq il-problemi psiċiċi u mentali tal-mara, il-mistoqsija hija illi kull komportament sessuali kun xikun irrid jirċievi mingħand ħaddieħor raġunijiet għal ħajja u ma niġux biss f'dak li għandu xaqsam ma' libertà tal-kuxjenza u libertà tal-opinjoni, Qed nagħmel din il-mistoqsija illa li huwa importanti li aħna il-affarijiet ikunu ċari biex inkunu attenti xqedin ngħidu hawnhekk. Grazzi. U issa niġu għal catch DI u l-ewwel is-Sinjura Meginis għal kem għal minuta waħda. Grazzi President. Dawk il-kollegi li jgħidu li iktar leġislazzjoni mhix soluzzjoni u it-tieni jien li da sekk interessati fil-moviment tal-igwaljanza ħjar, rridu insaħħu dan id-dibattitu fost it-tfajliet u zazax ġuvintur. Dawn il-problemi tin jaffettwaw l-nisa, immanka meta l-irġiel jitilfu l impiegi n-nisa ħajġu affettwati. Dwar il-paragrafu 34-35 jina naqbel 100% u għallura nappoġġja is-sejħa li għanna nirratifikaw il-Konvenzjoni Ewropea dwar azzjoni kontra traffikar u nisperaw li dis-sena nkun nistgħu dan dwar violenza domestika hija realtà terribli u orrifika għan-nisa kellna kazistika fl-Irlanda ta' dal-aħħar dwar paragrafu 38 naħseb illi mhijiex qiegħda tirrispetta il-prinċipju il tas sussidjarjetà f'dak li għandu jxasamma abort. U allura għandu jinbidel, grazzi ħafna. Kollega Zavlova għal minuta. Kommissarju, grazzi ħafna, Signuri, madwar mit-sena ilu aħna iġġilidna għad drittijiet tal-voti tan-nisa u rritna li id-drittijiet tan-nisa jkunu rispettati ejja nkomplu niġġieldu llum jinnemmen li jekk ninvolvu n-nisa fil-dinja tal-politika speċjalment fuq livell internazzjonali għanna naslu żgur illi n-nisa imorru tajjeb fil-elezzjonijiet fil-elezzjoniet li kellna fil-passat fil-Repubblika Ċeka n-numru ta' nisa zdiet minn 15 għal 26% u nistaw naraw eżempji bħal dawn f'pajjiżi oħra. In-nisa mhumiex qegħdin hemm biex jitolbu jittalbu għal xi ħaġa daw għandhom id-drittijiet tagħhom. Iridu jkunu attivi ħafna però Jekk in-nisa ma jkunux jistaw illi jkunu involuti f'din il-ġlieda politika ma nistgħux nitkellmu fuq eh, opportunitajiet indaqsu għalhekk irridu niġġieldu għal dan u allura ma mbagħad u meta jasal dak iż-żmien ma jkollniex bżonn iktar kwad kwoti. Kellimni jmiss, grazzi President il-Ġermanja, jiena kont kellimt u dwar il-Parlament Ewropew dwar il-ħidma tiegħi hawnhekk u xi ħadd qal xi jgħid żewġek dwar dan. Dawn huma t-tip ta' mistoqsijiet li ħafna nisa eh, jisimgħu. Imma ma tantx tisma xi ħadd isaqsi raġel illi jgħidulu xtajt il-mara tiegħek dwar dan din hija kwistjoni ta' nuqqas ta' egwaljanza naf koppja li sa saru ġenituri u għan qed jaqsmu bejnietom impjek wieħed u ma kuntenti b'dan. Xi ħadd saqsa l-ġiel, xi ħadd saqsa l-raġel għaliex huwa preparat illi jibda l-ħarqa ta' tarbija Għannek qegħdin meta nitkellmu fuq eh, eh, salarju gwali, ħlasijiet gwali, indaqs, dipartiment fejn hemm nisa li li jsibruhom f'sitwazzjoni fejn ma tantx hemm ċans ta' promozzjoni. U mbagħad kumpanija fejn għandha mill-inqas 30% fin-nisa eh, tan nisa eh, fil-management kellhom riżultati aħjar. Grazzi. Irrid ikollok ukoll eh, opportunitajiet indaqs anka fil-ħin biex titkellem. Il-kellim li jmiss. Grazzi. Jiena kontent bil-fat li qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tan-nisa. In-nisa fl-agrikoltura m'għandhomx l-istess eh, status l irġiel Dinja problema li għandha konsekwenzi potenzjali kbar u huwa suġġett li huwa fuq l-aġenda tal-Presidenza Spanjola rridu nsibu eh, soluzzjoni konġunta għal din il-problema jina nemmen illi in-nisa għandhom ikollhom rwol importanti ħafna fl-Istrateġija Ewropea għall-2020 u għandhom ikollhom rwol importanti hawnhekk. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss is-Sinjura Kattenbach. Grazzi, President. Kummissarju, nixtieq nirringrazzja s-Sur Tarabella, rapporter, għandi dawn huma 40 punt li juru li l-opportunitajiet għadhom mhumiex indaqsu li ma nistgħux nitkellmu fuqhom f'sija waħda u naħseb li għandna suġġett wiesa biżejjed biex nitkellmu iktar fuq eh, għal żmien itwal. Nixtieq nitkellem dwar dwar eh, referenza għat-Trattat ta' Lisbona. Allura naqbel ma dawk li qalu li fl-istrateġija tal-2020 rridu ninkludu il-mainstreaming aspect li huwa importanti ħafna u importanti li stati membri li kollom li kollom studi dwar l-egwaljanza għanna bżon miżuri biex jieħdu kont ta' situazzjoni li n-nisa jinsabu fija. Naħseb li stati membri għandhom bżon fuq il-bazi ta' din l-informazzjoni biex jappoġġjaw dawk il-miżuru, miżuri li jgħinuhom. Naqbel ukoll li n-nis għandhom id-dritt li jikkontrollaw il-ġisem tagħhom u s-saħħa tagħhom. Grazzi, kellimni jmiss. Grazzi ħafna ta' dan ir-rapport hemm punt wieħed biss nixtieq insemmi b'mod partikolari. Ma naħsibx li l-leġiżlazzjoni importanti meta niġu għall-egwaljanza bejn nisa u rġiel. Aħna rridu namlu konxu li l-kolħat u li hemm miżuri li jeħtiġu li jittieħdu sam il-bidu ta' kull ħajja tal-bniedem. Irrid ikun hemm ċertu edukazzjoni li tneħħi kull tip ta' stereotype u li iddaħħal fil-moħħ ta' dak li jkun l-aspett tal-egwaljanza bejn nisa u rġil sa mill-ewwel snin tal-ħajja tal-persuna. Allun kella jkoll ħan nibqgħu għaddejjin b'din l-istess diskussjoni għaddejjin dawra durella mingħajr ma nibdlu xejn unbat eh, puntiħor nix insemmi eh, f-soċieta bazata fuq l-arfien irridu namlu mill-nista u dak għandu xaqsam l-gwaljanza grazzi. Grazzi, President, Sinjuri, nixti insemmi b'mod partikolari li l-anijiet ta' Barcellona fil-fat mumiex isegwu ma dawk li jgħidu l-esperti. L-esperti jemnu li tfal ta' sent, wara sentejn mandomx jittieħdu faċilitajiet ta' child care u allura manniex nitolbu l-istati membri biex jattwaw dan għax għal daw it-tfal dak li hu fundamentali huwa li l-missier jew l-om tagħhom jieħdu ħsiebhom matul il-ġurnata. Dan ir-rapport ukoll imur kontra drittijiet tal-istati membri dak li għanna naħdmu għalih huwa miżuri Ewropej biex nikkontrollaw u niġġieldu traffikar ta' bnedmin u abbużi. Allura dan nemmen li dan ir-rapport mhux jirrispetta drittijiet tat-tarbija miex imwielda u jien ma nemmix li dan ir-rapport huwa bilanċat sew, nixtieq nirringrazzja b'konklużjoni lill-Kummissarju Spidla u nishtiq lu kull suċċess fil-futur. Grazzi u s-Sinjura Retova. Is-Sur Retova. Grazzi f'daw l-axħar 30 sena l-Unjoni Ewropea għamlet l-seta, għamlet ħafna f'dak li għandu xaqsam madrittijiet tal-bniedem imma għad baqa ħafna xisir dak li għandu xaqsam mal mal-pain gap bejn irġiel u nisa dan għandu x'jaqsam bażikament mal eh, il-pay gap id-differenza fis-salarji dan għandu x'jaqsam ħafna ma' problemi u aspetti soċjali u legali allura għandna bżonn organizzaw kampanja Ewropea u biex noħduha kontra daw ċerti preġudizzji. Irrin għandna nkunu veri u nkunu miftuħin e, e, u ngħidu l-verità f'dak li għandu xaqsam ma' violenza u traffikar. Jien nissuġġerixxi wkoll illi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 Xema biex minna. Sinjuri, illum anka l-irġielet in jitkelmu dwar in-nisa. Dinja politika li għandha x'taqsam mal-potenzjali li sissa mhux qed jiġi użat biex wekk għanna dan għanna nużawħ biex nizguraw il-tisħiħ il, il, il, tas soċjetà għanna nintroduċu u koll paritajiet f'dak li għandu xasam ma' partiċipazzjoni fil-politika nisa u koll tajbin għal fil-management u fil-kummerċ, però l-partiċipazzjoni tagħhom hija limitata, zaħira. Fifti żmien ieħor dan se jkun eh, se nkunu f'sitwazzjoni fejn nistgħu nekwalizzawh nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-Komissarju Spidla tal-li instrumentali f'dak li għandu xaqsam mal-fondi Ewropej għal kindergartens. U jekk ikolli tarbija f'dan it-terminu ta' uffiċċju jiena se nkun nista' eh, ingawdi l-paternità ta' missier. Il-kellima li, li eh, President, Komissarju, Grazzi. Dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel irrid ikonna pjanar tajjeb għal karriera. E, L-affarijiet ikunu irrid ikunu magħmuli b'mod sistematiku. Irridu nqisu wkoll id-drittijiet tal-minoranzi u hemm waiting list biex it-tfal jitlu ġo nurseries ikun hemm min ma jernexxilux għax ma jkunx hemm biżejjed postijiet għalihom dawn it-tfal. Għandna bżonn ta' dawn il-postijiet ta' child care. Din hija ħaġa tajba s-soċjetà u għall-ekonomija Għalek eh, l-investiment trid ikun importanti eh, huwa importanti ħafna. Mbagħad eh, nixtaq nitkellem dwar il-familji li huma b'ġenitur wieħed hemmhekk ukoll irridu jridu jsiru miżuri għall-għajnuna għalihom. Il-kallima li jmiss mm, President, kollegi, hemm żewġ affarijiet importanti ħafna fir-rigward tal-ugwaljanza dan huwa l-aċċess għal uh, assi ekonomiċi u anka proċess u l-oħra għal proċessi oħra u ma jistax ikun li jkun hemm differenzi eh, fej rigward tax-xogħol irid ikollhom in-nies irid ikollhom istess salarju tal-irġiel huwa importanti ħafna li nenfasizzaw il-kontribuzzjoni tan nisa fil-ħajja soċjali u politika u jiena konvinta illi jekk aktar nisa jikontribwixxu għal ħajja pubblika, allura żgur li jkollna sitwazzjoni fejn il-pjanijiet il li jsiru jsiru żgur aktar konformi ma dak li tkun tixtieq is-soċjetà kollha. Is-Sinjura Bateskossa. Grazzi ħafna f'din il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Il-livell tal-qat fost in-nisa fl-2009 tela b-1.6%. Meta mqabbel ma' żieda eh, fil-qat fost l-irġiel. Rajna wkoll aktar nisa fil-parlament tlajna b-36.5% meta wieħed jipparaguna ma' leġislaturi oħra. Il-30% tal-MPs rumeni huma nisa. u eh, MEP eh, huwa fil-fatt eh, MEP mara hija f'pożizzjoni orja anka fir-Rumanija wa diffiċli wieħed biex jivvota jekk ma jkunx qiegħed fil lista Huwa importanti li nisa jkunu rappreżentati tajjeb panka fl-isfera tal-privat. Is-sur kelli l ewel Tejt il-President, grazzi, Signor President, il-titlu tar-rapport huwa l-gwalenza bejn nisa u l-irġieli ma' ħafna kelliema meta tkellmu Eh, tkellmu għalu bejn l-irġiel u n-nisa u din ħafna drabi qed tirrispondi eh, il-mistoqsija ta' jekk sarx progress ħafna eh, affarijiet huma tradizzjonali, kulturali, nisa kellhom pożizzjoni subordinanti. Grazzi għall-Unjoni Ewropea sar progress l-aktar pereżempju f'dan il-Parlament fejn għaw u ugwarjanza. Għalek eh, eh, sar il-punt kol li għandu jkonna aktar informazzjoni għal tfajli żgħar, anka għal ġuventur żgħar biex bekk innaqsu mill-ħsara illi saret permezz tal-medja illi żgur maneġ biex toħloq soċjetà u spirtu ta' ugwaljanza. U din il-ħagġa rridu nirrimedjawha. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, l-aħħar persuna fil-KGDI. ħafna drabi jiġri li taħt kondizjoni diffiċli, eh, aktar ikun hemm xogħol kontribwit minn naħa tan-nisa. Għanna nisprimu gratitudni għal din il-ħaġa imma din titintwera u koll fil-politika soċjali fl-istati membri u għatri sir ħafna f'dan il-qasam il ħolqin ta' leġislazzjoni estentiva biex eh, inħarsu din il-liġi tista' titqis bħala anka mota kif wieħed ikun qiegħed eh, jagħmel mistoqsija dwar dan il-prinċipju. Eh, nistgħu nużaw l-edukazzjoni biex nippruvaw niksbu din l-ugwaljanza hemm affarijiet li ma jistgħux jiġu espremuti f'dokument, iridu jkunu parti mill-kultura. ħafna uh, uh, uh, ħafna ġabi in-nisa wieħed isom bħala li mhumiex ugwali u din hija ħażina ħafna din il-ħaġa. Grazzi ħafna. Naddi l kummissarju Spidla. President, Signori id-dibattitu kien uh, wieħed uh, stimulanti ħafna wieħed trik u jina uh, konta hawnhekk f'ħafna dibattiti u dan li kont fih illum kien wieħed mill-aktar rik li qatt kont fihom il-politika li qed tiġi formulata mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Unjoni Ewropea turi b'mod ċar illi din il-politika għandha l-importanza tagħha u li importanti li aħna nibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni dwar Eh, l-ugwaljanza eh, din hija fil-fatt il-qalba tal-valuri tagħna ta' drittijiet umani u għalhekk eh, għandu jkun hemm din l-ugwaljanza għal kulħadd qatt ma jista' jkollna każijiet fejn din l-ugwaljanza ma tiġix applikata l-politika li ġiet infassla fil-pjanijiet tagħna tippermettina li nibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni. Irridu nagħmlu mill-aħjar li nistgħu wkoll biex eh, il-rapporti ta' taħal ta' għal-sena 2020 kolla u koll strategija għal ehm, din l-ugwaljanza bejn is-sessi e soċjetà moderna li titkun ta' suċċess tittuża l-potenzjal kollu li kollha qudiema u l-ugwaljanza u l-opportunitajiet eh, eh, eh, ugwali huma għandhom ikunu ta' vantaġġ għaċ-ċittadini Ewropej qed nitkellmu dwar aspetti kulturali wkoll, leġiżlazzjoni u aspetti oħra li huma marbuta ma' din il-kustjoni e, ma' din il-kustjoni. L-odda kollha illi għandna fidejna eh, irridu jiġu implementati, irridu implementaw leġizlazzjoni li għanna u namlu mill-aħjar li nistaw. Nafu li għadbaqa ħafna xista jisir, ħafna drabi, eh, leġizlazzjoni ġdida tista' tbiddel sitwazzjonijiet u minkom li semmow il-Norveġja bħala eżempju e, fir-rigward ta' nisa li huma għandhom pożizzjoni fil-bordijiet ta' kumpaniji u naħseb aħna nistgħu nimxu ma' dan l-eżempju ta' Norveġja dwar l-infurzar u l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni jiena nemmen ukoll li din hija għodda importanti ħafna li wieħed ma jistax jinsiha. Sinjuri li huwa importanti ħafna huwa illi ikonna bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja u din hija importanti ħafna fir-rigward tal-opportunitajiet u gwali għax din edha hemm din l-ugwalenza għandha tkun kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Għalhekk jiena eh, kuntent ħafna illi aħna pparteċipajna f'dan id-dibattitu u tajna il-kontribuzzjoni tagħna kemm in-nisa u kemm l-irġiel u din hija ħaġa importanti ħafna f'kwalinkwa dibattitu. Nirixtieq nirringrazzjakom għalhekk sinjuri ta' din l-opportunità li tajtuni li nkunaw fil-Parlament. Din kienet l-aħħar rappreżentazzjoni tiegħi uffiċjali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lill-Kummissarju jgħid il-President. Jina nishti u kol ringrazzja kun ifraħlek kif għamlu il-kollegi, il-membri tal-parlament, mela. Is-sur Tarabella sa, il-rapporter. Grazzi, sur President. U jina u kon ixti nirringrazzja l kommissarju tal aħħar kelmiet tijaw ħafna drabi aħna nil-taqaw postijiet oħra nixtieq nirringrazzja lil l tad diskussjoni eh, ħafna minnkom tkellmu jina għat nismakom bil-reqa. Eh, kuntent ukoll li li eh, kienem mirġil li tkellmu aktar milli kien hemm fil-kumitat fejn konna biss erba irġiel u kien hawnhekk min qal li l-irġiel ukoll iridu jgħinu f'din il-ġlieda sinjura Luli qalet li l-votazzjoni fil-kumitat ma kinitx waħda konfortevoli ħafna. E, ma e, kienem min e, ħares lej il-punt 38 dwar l-aċċess tal-abort u l-kontraċessjoni. Naf li dinija kustjoni delikata sensittiva aktar minn kustjonijiet oħra, għamma jiena ma xtaqx inħalija barra mill-rapport tiegħi Jiena tkellimt ukoll dwar il-tfajliet zaza il inqabdu tqal kontra xewqa tagħhom għax ma kellhomx biżejjed informazzjoni hemm ukoll ipokrazija minħabba li hawn min ma jagħtix il-problemi tal-tfajliet zara u uh, ħafna ġrabi anka min jitkellem kontra xorta bil-moħbi u tfal tiegħu l-Iżvizzera biex jagħmel dak li jkollu jagħmel. issemmitu ukoll il-figura ta' 25 fil-mija tal-kuntratti fissi għandi ftit sekondi jgħid il-kellim eh, fejn nista' nitkellem. Eh, xtaqt ngħid illi tkellimna wkoll dwar il-genital mutilation u eh, prassi oħra li fid-demokrazija rridu niġildu kontra tagħha imma kien hemm affarijiet li jiena eh, ma stajtx insemmi kollox kien ikoll inħalla inħalli eh, affarijiet oħra importanti mela d-dibattitu jiena għala hawnhekk il-votazzjoni ssir nhar l-erba' f'nofsinhar u naġġornaw għal lada disa eh, ta' frar eh, mid-disa ta' filodu.